ma nandi xie avvizi. Għaxar tim ilu f'Moska reġaw tilfu ħajjithom in-nies fidejn it-terroristi aħna naqsmu d-batija tal-raba tal tal-tamaw li dawk li wetqu dawn l-attakki jitresqu din il-ġustizja malajr il-Parlament Ewropew jikkondannaw dejjem ikkondannati bħal dawn ta' violenza. Illum qegħdin infakru s-sebajn anniversarju tal-ordni li ta' Stalin sabiex jinqatlu uffiċjali Pollakki. Fl-aħħar leġislatura tal-Parlament Ewropew, membri tal-Parlament Ewropew kellhom l-opportunità illi jaraw il-film Cutting. Il-ġimma dan ġi imxandara l-ewwel darba fuq eh, l-istazzjon tat televiżjoni statali tar-Russja. Illum f'Katin is-7 April għall-ewwel darba il-Prim Ministri tal-Polonja u l-Federazzjoni Russja tal-Federazzjoni Russa qed jagħtu ġieħ lil dawk il-vittmi tal-qtil ta' Katin. Dan huwa pass importanti fir-rekonċiljazzjoni bejn il-Polonja u r-Russja u għar rekonċiljazzjoni mod aktar ġenerali fil-Vant. Dan huwa sinjal ta' aktar rekonċiljazzjoni u rapproxma bejn il-nofs tal-punent u n-nofs tal-vant tal-kontinent tagħna. Ħaġa li għażiża lina l-koll. Nixtieq narrafkom ukoll illi matul is-seduta tal-plenarja tal-lum il-Viċi President Shevchovic ħajju post il-President Barroso fil-Kummissjoni tal-Kummissjoni eh, fil-diskussjoni li ser jkollna hawnhekk. Il-President Barroso ma setax ikun hawnhekk fostna minħabba raġunijiet tal-familja. Il-testi li ġewa adottati fl-aħħar seduta eh, huma disponibbli. Għandkom xi kommenti fuq dawn il-minuti, jekk le il-minuti nqishom bħala li huma adottati. Ehm, pan Speroni, proxi. Sur Speroni, għandu punt ordni. Grazzi. Sur President, inti semmejt il-vitmi pollakki favroxa imma kien hemm uh, attentati eh, terroristiċi fl-Iraq, eh, fl-Afganistan, fil-Pakistan dawn l-istess par-Russja mhumiex vitmi tal mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, però għandna nfakru l vitmi f'dawn il-pajjiżi wkoll. razzie, panie przewodniczący. Ivan dek raġun. Sur Speroni.